mill-gruppi politiċi. Fisem il pp e sur kol. Grazzi, President. Kif inti għat il lum hija l-Jum internazjonali tal-Mara. Uh, pratikament aħna inna mit sena dejjin b'din il-manifestazzjonijiet u għamilna ħafna progress u dan jista' jsir biss jekk in-nisa u l irġili kooperaw flimkien. Il-Jum Internazzjonali tal-Mara hija eh, sinjal ta' solidarjetà u solidarjetà hija suġġett importanti ħafna, speċjalment f'mument ta' kriżi ekonomika in nisa u l-irġiel għandhom ikunu jistaw jaħdmu eh, biex joħolqu futura ħjara lina jina u għatfall tagħna għax biex mbagħad flimkien inkunu nistaw namlu b'mod li l-irġiel nisa u l-irġiel ikunu mhux bis a favur tal eh, ugwaljanza imma anki biex jaħdmu flimkien biex ikun hemm ġustezza soċjali u ekonomika. N-nisa jiproduċu biss l-10% ta' tħul globali dinji Barra minnek e, il-maġoranza tal-foqra tal fid-dinja huma nisa, imma maħnex qed nitkellmu biss fuq il-foqra, hekk inħarsu lejn e, partit oħra tad-dinja, nħarsu lejn l naraw illi zaza irġiel huma iktar rispettati fil-familja meta nqabluhom ma' tfajliet illi dan mbati wasal għal biex ikun hemm aborti eh, eh, ħafna drabi anki ta' tfal ta' tarbija tifla. Umbat eh, hemm ħafna vittimi ta' stupru, ta' violenza fi żmien il-gwerra u dawn huma hemm ħafna x'namlu biex intejbu l-pożizzjoni tan-nisa fil-pajjiżi eh, eh, Mawmittani n-nisa eh, huma oppressi u l-Unjoni Ewropea fir relazzjonijiet internazzjonali għandha dejjem tisħaq fuq l-ugwaljanza ta' zaza irġilu nisa għal daqstant miex kwistjoni biss li jridu niġildu kontra l-faqar, imma jridu kol il-erdu l-preġudizzi kulturali. U dan huwa eh, ħaġa importanti ħafna sinjura Ashton, eh, il-Kommissarju eh, tal-Affarijiet Baranin, imma anki aħna fost il-grupp tana bla poċ tal-president tana aħna eh, eh, aħna namlu din il-ġlida eh, kontra diskriminazzjoni u anki fil-edukazzjoni tal-iskejje li ġifiri fl-Unjoni Ewropea iridu namlu xi ħaġa għax ħafna zaza u tfal ma, jirċevux edukazzjoni fl-iskejje u dan għandu jidħol fl-istrateġija Eh, tal-G20. Grazzi, Signora Wortman Kohl. Issa fissem il-Soċjalisti Demokratiċi Ewropej jitkellem Isur Schulz. Grazzi ħafna, President. Signori. Soċjetà li fija l irġil u n-nisa mumiex indaqs u ma jaħdmux, ma jaħdmux u ma jiexux fl-istess kondizjonijiet, miex soċjetà demokratika u miex eh, ħaġa illi hija denja tan-nies. Issa eh, tkun xi tkun il-sess tagħna għandhom jiġu għandna niġu ġudikati anki fis-soċjetà f'ċerti soċjetajiet tal-Ewropa Eh, dana għadu ma intlaħax. Meta ikun hemm nuqqas ta' gwaljanza rridu neqrdu ma li jista' jkun minnu fih, soċjetà. Kif tista eh, ti permetti li nisa li jaħdmu daqs l-irġiela għall-istess eh, xogħol ma jitħallsux bl-istess mod. Kif nistgħu naċċettaw ħaġa bħal di? Eh, u ħafna drabi, n-nisa wkoll jitħallsu 30 jew l-40 fil-mija inqas mill-irġieli li għamlu l-istess xogħol. U dan jiġri fl-Unjoni Ewropea U da, dana skandlu u dan il-messaċ, dan huwa l-messaċ li nixtiqu uh, eh, nibatu uh, eh, fil-dinja. Uh, fil eh, l-istess uh, sal uh, salarju għall-istess xogħol. Uh, aħna ħadna nota u koll li l-Komissjoni edha eh, tamel sforzi kbar. uh, eh, eh, ġlida drittijiet tan-nisa u aħna kontenti b'dan il-fatt, però aħna daqsxejn waħda diżappuntati għax aħna kieku xtaqna illi ma jkunx hemm biss stqarrija formali imma il-weda eh, oriġinali li saret illi l-Parlament jista' jkollu vuċi biex is-soċjetà ċivili tesprimi il-pożizzjoni tagħha dana ma ġarax. Għal ma rridux li jkun hemm bistqarrija formali ma l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu flimkien biex inkunu nistaw naddu l-eżempju kif qalet is-Sinjura Vortman Kull li tat eżempju oħrajn e, fil-ġurnata fil-jum internazzjonali tal-mara irridu namlu b'mod li aħna Ewropej verament naħdmu fl-imkien. Fl-Europa aħna għadna mal-ħaqnix l-ugwaljanza, ma hemm partit oħrajn fid-dinja fejn eh, hemm eh, nuqqas ta' ugwaljanza eh, kbira ħafna meta nitkellmu fuq il-mutilazzjoni ġenitali u stupri, hemm drittijiet ewlenin li qed jiġu eh, imkasbra eh, mod speċjali fuq il tfajliet, iż-żaza nisa, u ma rridux nitkellmu fuqhom dawn affarijiet f'ġurnata bħallum biss fil-jum tal-mara. Kull ġimma rridu niddiskutu fuq dawn il-problemi u fuq il-ksur kollu ta' drittijiet tan-nisa kontra drittijiet tan-nisa. Grazzi, President. Grazzi tassew. Issa s-Sinjura Diana Wallace fis il-grupp Alde. Grazzi ħafna, Sur President, jina nibda billi najt illi dan huwa diskors ma kux qed nistenna li nagħmel ftit momenti ilu, pero importanti li nfakru dan il-jum internazzjonali ta' nisa b'mod partikolari il-lum. Mit sena mindu ġit proposta din eh, ċelebrazzjoni. U l-lum għandu jkun jum biex naraw kemm nisa mxew il-qoddim, pero wkoll biex nrawmu kuxjenza biex nuru kemm għanna x'naqtfu dak li xaqsam gwaljanza. President, inti li għandu jkun hemm aktar nisa f'dan il-Parlament Ewropew il-kizbit li ksibna sissa u ma tajbin, ma mux bizzejt jek nħares fil-parlament f'pajizi xistimi għet jajdu li għanna bżon xi 200 sena biex ninkunu pari bir-rata ta' progress li qed nimxu biha bħalissa, ġifieri mhux qed naġlu bħalissa biex tassew niksbu għaljanza kif suppost. Kwistjoni oħra li dan il-Parlament qed jaħdem fuq din il-ġimgħa hija it-traffikar tan-nisa u l-vjolenza fuq in-nisa. L-ġimgħa l-oħra żort wirja fil-kostitwenza tiegħi kien hemm wirja ta' pitturi u ritratti ta' nisa illi ġew traffikati minn pajjiż ġar tal-Unjoni Ewropea mill-Moldova u dawn daħluhom fl-Unjoni Ewropea xi stimi jgħidu li nisa anke ġiel il-bnedmin qed jiġu traffikati brata illi eh, tlaħu ukoll il kummerċ li kien hemm fil-sira mill-Afrika matul 350 sena sħaħ. Lura, jekk aħna ma nagħmlux progress fuq dawn l-affarijiet inkunu tassew qed eh, naqgħu lura minn dak li suppost nagħmlu Inkwistjoni toħra li jiġu indirizzati ma mhux qed nagħtuhom biżejjed attenzjoni. Ġifiri għanna fuq xiex nifirħu niċċelebraw, pero għadba għanna ħafna u kol xnamlu. Grazzi ħafna, issa fissam il-ħodor il-Sinjura Cornelissen. It-8 ta' Marzu huwa l-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Jiena kemm inni niftakar dejf ċelebraj din il-ġurnata u ammi u nanti l-istess ħaġa kol kienu jagħmlu. 8 eh, ta' Marzu verament qalbi tinafas meta nara kemm hemm affarijiet li nistgħu nigżbu nisa li eh, qed jisfaw vittmi tal-vjolenza kuljum hemm daqstant nisa li huma vittma tal-faqar, nisa li jridu jieħdu ħsieb il-familja tagħhom weħidhom u ftit nisa li jirnexilhom jilqu l-quċċata ta' tmexxija ta' kumpaniji u l-politika. Imma jekk jiena nasef il-ġenerazzjoni ta' nanti illi meta żewġet ma' ma setax kompli taħdem u ma kellix l-opportunità li koll edukazzjoni kif suppost. U jek naset il-ġenerazzjoni ta' ommi li s-siltu tant biex jikollhom id-drittijiet fuq ġisimhom stess, nara, isma, seklu mxejna ħafna u l-bidla jiva tġi. Imma d-dinja titjibbis jekk aħna namlu ħelitna. Nistaw namlu kontribut importanti aħna mill-Unjoni Ewropea Imma mhux qed noqogħdu nażlu xiftit ftit klim sabiħhom irqum biss biex insemmu. Il-taqbida favur id-drittijiet tal-bniedem dejjem kienet imdawra bi klim sabiħ. U sem xi ftit kelmi toħra sbieħ li zidu malek kien hemm il-ġimgħa il-Kommissjoni prezentit karta fuq drittijiet tan-nisa b'ħafna klim sabiħ ukoll fija, però nixiftit xettika fuq għax minħabba minħabba l-fatt li l-NGOs waqdiet tan-nisa ma ġewx ikkonsultati fuq għaw din ħaġa li issa ħafna fi xettiċizmu li qegħdin ħoss fir-rigward ta' din il-ħaġa. Din kienet waħda mill-ewwel ħidmiet ta' Sinjura Redding bħala Kummissarju favur ġittiet indaqsu allura ħana tiegħi benefiċċju ta' dubju fuq din il-ħaġa. Il-fatt iridu naraw mhux il-kliem li kieku kienet tiġi direttiva per pereżempju li tindirizza l-vjolenza fuq in nessa xi direttiva fuq il-lif ehm, tal-missirijiet u miżuri oħrajn biex nżidu tassew il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol billi per eżempju jarmonizzaw il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja tagħhom jekk ikun hemm kwoti per eżempju għal nisa fil-postijiet ewlenin fin-negozji li kieku l-Kummissjoni allura kella dawn l-affarijiet kollha sarafhom fil-fatt inkun minn ta' qudinnet illi fil-om. Jekk ridu bidla jdu niksbu l-bidla l koll flimkien. Il-Kunsill, Kommissjoni, dal-Parlament, ċellu, lemin, il koll kemm aħna. 8 ta' Marzu mhix biss il-Jum Internazzjonali għan-nisa. Ibni jalaq snin ukoll illum, jala sentejn, u allura nittama lih minn qalbi illi fi żmien 30 sena oħra l-Ewropa tkun post fejn u fejn u l-mara tiegħu jew u r raġel tiegħu ikunu jistgħu jaqsmu bejnietom responsabiltajiet ta' wliedhom fejn nisa ikollhom opportunità li jsiru li jridu daqs l-irġiel. U n-nisa ikun jistgħu jiksbu il-milja ta' ħajjithom, mhux biss jieħdu ħsieb l-affarijiet weħidhom. Grazzi ħafna, is-Sinjura Kobakis fl-isem li sijar. Il-Jum Internazzjonali tan-nisa jagħtina opportunità biex flimkien nifukaw fuq kwistjonijiet u sfidi li n-nisa dinħabtu wiċċhom magħhom illum. X'nifukaw fuq lat eh, ta' nugwaljanzi differenti li n-nis għandhom d-dimu. Imma wkoll biex niċċelebraw il-kisbiet li kizbu n-nisa matul is-sekli. Aħna fir-Renju Unit qed niċċelebraw eh, nisa illi eh, nuna nimxu l-qoddim per pereżempju Emily Pankras illi kisbet id-dritt tal votazzjoni Xirina Badi li rebħet il-Premju Nobel fit-93 għall isforzi li għamlet biex tipromovi ġirtiet tal-midem, mod partikolari fost nisa u Margaret Thatcher, l-ewwel Prim Ministru mara Ingliża li ġiet eletta fid-79. Il-kwistjoni tan-nisa li u pożizzjonijiet għolja jingħataw opportunitajiet indaqs bħall-irġiel, eh, l-lum għada relevanti daqs kemm kienet fir-Renju Unit meta l-ewwel Eh, prim ministru ma raġiet eletta. Nistgħu nofru opportunitajiet edukazzjoni, impjiegi. Imma xortem qabża fil-paga. Nistgħu nilleġislaw kontra diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, imma ma nistgħux nilleġislaw kontra il-pressjonijiet li wieħed irrikonċilja il-ħajja professjonali u l-ħajja fil-familja bħala parlament irridu naħdmu biex nejnu l-nisa biex ikollhom għażla f'dak li jagħmlu. Jekk hum jażlu jitlu f'karriera għandna nejnuhom biex jitlu għalja fuq livell indaqs pal irġiel jekk jażu joqogħdu d-dar u jgrabu l-familja m'għandhomx jiġu sottovalutati. Dik il-frażi mara tad dar biss irridu nneħħuha għax biss xiġifieri. Kull mara trid tiġi tittinata l-importanza skont il-valur eh, li tagħti xogħla. Kwalunkwe xogħol huwa importanti. Fl-14 ta' marzu għamek niċelebraw l-omijiet ta' nisa fejn eh, niċelebraw nisa illi jinsew l-ambizjoni tagħhom biex rabbu familja. Dan biex eh, jikontribuċu għal-mira li hija komuni għalina l-koll fejn ikun hemm dinja illi drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati u xraġel jew mara, inti xraġel jew mara da ma jagħmilx differenza għad-drittijiet tiegħek. Sinjura Svensson, e kif qegħdin infakru l-Jum Internazzjonali tan-nisa, qed jaħbad ukoll 15-il eh, sena minn mindu ġiet adottata l-pjattaforma ta' drittijiet tan-nisa tal-ġnus Magħquda jiena u parteċipanti oħra mid delegazzjoni tal-Parlament Ewropew nistgħu naraw illi n-nisa madwar id-dinja qed ikollhom joqogħdu bl-affarijiet kif huma. kiel il-Parlament Ewropew dan l-aħħar adotta riżoluzzjonijiet eh, żvir, riżoluzzjoni ta' Beijing eh, u aktar u rapport ta' Tarabella xorta qed naraw illi il-miri li kellna fil-pjattaforma tal-ġnus da' ma serfux fil-fatti. Parlament Ewropew wera ambizzjonijiet ħafna kbar bir-riżoluzzjonijiet tiegħu. Xi drabi jiena nqis li l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea jużaw il-pjattaforma ta' Beijing biex jipritkaw fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi l-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea ma ħafna drabi faċli tiprit kalħat ieħor milli taħdem inti biex tikseb ir-riżultati. President Barroso qabel eh, ma ġi maħtur u jgħet li ser ikun karta fuq drittijiet tal-bniedem. Illum rajna id-dokument tal-Kommissjoni. Jiena u l-grupp tiegħi, il-grupp tal-GUNGL, e ħasba ħafna kemm fuq il-kontenuti dajjef u kif ukoll il-karta ġiet maħruġa. Jista' jkun li din teqba' biss jiqpaw dan li għandna hawnhekk jiqba biss klim fuq karta. Kienx hemm konsultazzjoni ma' korpi pubbliċi tan-nisa u NGOs. U ċittadini Ewropej ukoll ma natawx każ f'dan il-proċess kollu. President Barroso mhux biżejt li toqgħod tagħmel sqarijiet fuq il-valuri komuni dak li għandhom bżonn l-Ewropej nisaw irġiel u li jkun hemm dokument qawwi li jiġi żviluppat u mfassal fi sħubija mal-partijiet interessati rilevanti kollha. Nandu kull l-ewwel abbozz tal-karta tan-nisa mbagħad nużaw l-żmien sal pallum sena biex ikun hemm diskussjoni mal-Parlament Ewropew ma' korpi nazzjonali u ma' organizzazzjonijiet volontarji tal-volontarjat fl-Ewropa. Ekk inkunu nistgħu nfakru l-Jum Internazzjonali Mista nisa u ngħidu wara għamilna ħafna progress hawnhekk. Aħna qed naħdmu drittijiet tan-nisa. Mhux biss illum, it tmija ta' Marzu, imma kuljum. Dak huwa dak li nisa u l-irġiel tal-Ewropa għandhom bżonn. Grazzi ħafna is-Sinjura Andrea Senfisem li e FD. Grazzi ħafna Sur President, kollegi li jom jena jiena nixtieq nitlob l politiċi kollha u leġislaturi kollha biex ma jqogħdux joħorġu dawn il-liġijiet demagogiċi kollha fuq l-ugwaljanza li jagħmlu aktar l-affer diffiċli għal min irid jaħdem qed ibbeżżew l-organizzazzjoni minn li ħadmu lin-nisa l-ugwaljanza mhix fuq liġijiet imma fuq imġiba. Pala om li naħdem fil-30 sena ta' ħajja professjonali tħaddimt jew ġejt promossa biss fuq il-kwalifiki tiegħi u kont inħoss insulentata jekk xi ħadd jagħtini xi trattament speċjali minħabba il-kromozoni tiegħi. Imma għandi talba speċifika lil dan il-Parlament Ewropew biex iddefendi lin nisa fid-dinja. Nixtieq illi il-problema tal-teħid eh, tal-artijiet tan-nies li mbagħad jispiċċaw eh, bla saqa fuq rashom din ma tasbux li huwa ksur ta' ġitijiet tal-bniedem. Nixtieq li dan il-Parlament jisma' lil dawk eh, illi qed jisemaw leħenhom fuq il-regolitajiet tal baġit tal-Unjoni Ewropea jinstemaw palma mil-tint minn snin ilu. Ma tazbux li dinja violenza. Irrit li nżommu l-budget sakemm l-awdituri jagħtu l-kwittanza sħiħa għal budget kollu kemmu. Irridu nirrispettaw li u l-irġiel kollha eh, fl-Unjoni Ewropea illi bil-flus li ħallsu fit-taxxa qegħdin jippermetu l unjoni Ewropea li teżisti. Issa fissem il-mhux affiljati Sinjura Morvaj. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nisbet l-attenzjoni tal-MPs għal ħaġa partikolari. Ikun żball kbir jekk aħna niddiskutu id-drittijiet tan-nisa u n-nisa u koll mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma nqisu l-fatt illi s-sitwazzjoni illi n-nisa qegħdin iħabtu wiċċa wiċċhom magħhom f'pajjiżi l-barra mill-Unjoni Ewropea nqisuha bħala situazzjoni fejn huma qed jiġu relegati għatini klassi. Qed naraw li fl-Unjoni Ewropea stess hemm qabżiet bejn in-nisa, hemm żewġ ċoqsma fejn pal per dak li xaqsam liberalizzazzjoni u l-kummerċ ħieles nistaw insemmu daw l-aspetti fir rigward tagħhom. Nitkellem fuq il-multinazzjonali u l-kumpaniji l-kbar stabiliti fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-kumpaniji għandhom standards differenti f'dak li ma' saħħa, kondizzjonijiet tax-xogħol. Nam meta jitkellmu per fuq supermarkets, il-hypermarkets, kunu xikunu. kunu fit-kaċċija tan-nies, il-pawżi li jingħataw l-sikurezza li tiġi offruta fix-xogħol. Naraw li hemm standards differenti bel-Ewropa tal-Punent u l-Ewropa ċentrali. Kwisun insemmi hija l-migrazzjoni fih dan l-Ewropa. In-nisa mill-Ewropa ċentrali u tal-Vant jgħixu f'kondizzjoni diffiċli ħafna. Bażikament ishom refuġġati ekonomiċi dawn jaħdmu fid-djar fl-Ewropa tal-Ponent bħala sefturi, ikollu jħallu ikollhom iħallu djarhom u l-familji tagħhom u qed jgħixu sitwazzjoni differenti minn nisa fil-Ponent fl-għax qasam ma' dinjità pereżempju tagħhom għandhom għadha differenti. U naħseb dawn huma kwistwa jiġru nindirizzawhom. Grazzi nagħti merħba lill-Kummissarju John Dalli. U issa nitlob il-Kummissarju sabiex jitkellem. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, Sur President, membri onorevoli. Jina bi pjaċir li qed nara illi l-ewwel darba li qed hawnhekk fil-plenarja tal-Parlament Ewropew qed taħbad f'dan il-jum importanti 8 ta' Marzu, l-Jum Internazzjonali tan-Nisa. U wkoll ta' ġiħalija illi nirrappreżenta lill-Kummissjoni mod partikolar il-Viċi President Redding li ser tmexxi l-isforzi tal-Kommissjoni sabiex jiġu mħarsa drittijiet fundamentali. Din hija opportunità ta' darba biex flimkien il-koll niċċelebraw il-kisbiet ekonomiċi, politiċi u soċjali tan-nisa ta' qabel fis-sawtaw l-ġejjin Fl-1957 il-gwaljanza bejn is-sessi ġiet imdaħla fit-trattati tal-Unjoni Ewropea minn dak iż-żmien law kien hemm ta' strumenti u deċiżjonijiet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħolqu armi legali biex naqbżu għal dawn il-ġittijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-ugwaljanza tan-nisa eh, mhux biss valur fundamentali eh, mħares fit trattati, pero dan huwa wkoll mutura tkabir ekonomiku il-ġimgħa tal-ġimgħa għaddiet il-President u l-Viċi President tal-Kommissjoni reġgħu ġeddu l-impenn tal-Kommissjoni b'xaħdmu fuq il-valuri tal-gwaljanza bejn is-sessi billi ppreżentaw karta favur id-drittijiet tan-nisa din tirrappreżenta l-impenn politiku tal-Kummissjoni biex tavvanza l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f'ħames oqsma indipendenza ekonomika ugwali, ħlas indaqs għal xogħol eh, ugwali u xogħol li jkollu valur indaqs, ugwaljanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-dinjità, l-integrità u li intemmu violenza bazata fuq is-sessi u l-ugwaljanza wkoll bejn is-sessi l barra mill-Unjoni Ewropea settembru 2010 ser ikun hemm strateġija eh, sieħa tal-ugwaljanza fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Din ser issara fil-prinċipji tal-Karta eh, tan-nisa fi fazzjonijiet konkreti li għandhom jiġu wedqa fil-ħames snin li ġejjin. President, membri onorevoli, dawn huma proġetti ambizjużi u miri ambizjużi li l-Kummissjoni mhix ħadkun kapaċi twettaq waħedha. Hemm bżonn li din taħdem f'kooperazzjoni fil-qrib mal- pajjiżi sħab eh, taħaf u livell tal-Unjoni Ewropew mod partikolari ma'kom fil-Parlament Ewropew u l-Kumitat FAM. Dan il-Jum Internazzjonali tan-Nisa huwa opportunità eċċellenti biex il-koll niftakru f'dan l-impenn komuni li għandna bejnietna. Grazzi ħafna Kummissarju. Mena hekk, wasalna fit-tmiem tal-list arrijiet brabta mal-Jum Internazzjonali tan-Nisa imma wkoll fuq eh, ix-xogħol li aħna dejjem nagħmlu biex niġildu kontra l violenza u niggarantixxu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Mena, issa għandna diskorsi ta' minuti ta' minuta skont l-artiklu 150 ta' regoli ta' proċedura Sinjura Basescu issa. de preċedinte l Statelor Unite de a Grazie ħafna, Sur President.